Kwistjoni oħra relatata fuq il-wasla ta' rifuġjati Sirjani fil-frontieri Bulgari. L-ewwel kellim tal-Kunsill huwa s-sur Venizelos. Jekk jogħġbok. Grazie ħafna, President, membri onorevoli. Il-flussi migratori fil-Bulgarija u anke pajjiżi oħrajn fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea, partikolarment fil-xlok ta' l-Ewropa, huma qed jaffaċċaw il-sitwazzjoni dejjem morallar ta' Sirja mill-quta minħabba sitwazzjoni ġeografika. Fil-Bulgarija hemm ħafna nies li jridu protezzjoni internazzjonali u hemm stati membri li huma esposti partikolarment għall-effetti tal-kriżi Sirjana. Il-Kunsill għajjem din il-kwistjoni fil-rapport reċenti ta' jannar mill-UNHCR situazzjoni ta' rifugġati. Dan huwa rapport jitkellem dwar diffikultajiet li qed jaffaċċaw dawk li qegħdin jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u marbuta mal-Bulgarija fir-rigward l-akkomodazzjoni kif ukoll il-kundizzjonijiet. U anke l-NGOs ġew involuti f'dan ix-xogħol. Nixtieq nisħaq l-Istati membri għandhom dmir li jiżguraw li l-akkomodazzjoni lil uħ u l-kondizzjonijiet ta' dawn ikunu ta' livell standard internazzjonali għal dawk li jitolbu l-protezzjoni internazzjonali. L-Istati membri li qegħdin jirċievu il-pis ta' dawn il-mawġiet ta' waslit ta' rifugġati jieħtiġu lajnuna u edna smajna li fl-ola livell politiku li l-esti wieġbu fl-iktar livell oli u l-iktar moċira. Iżda l-faċilitajiet huma limitati bħal ma nafu xorta waħda u l-ħtiġijiet ta' dawk li qed jiġu mis-Sirja qed tissarraf fi sfida enormi. Importanti li l-Aġenzija tal-Ġnus Maquda li jiena semmejt tressaq l-isforzi tagħha biex tiżgura li l-faċilitajiet tal oħ ikunu preżenti u jkunu ta' kwalità u anke jitwaqqaf dettalji dwar kif dan ser jiġi organizzat. Ir-rapport jirrikonoxxi li diġà kien hemm titjib fis-sitwazzjoni grazzi għal dan. Il-Kummissjoni probabbli u bla dubju se jikkonfermaw dan ser jiżuru l-Bulgarija ġimgħa d-dieħla biex jagħmlu spezzjonijiet u jiena ċert li ser jiġu lura b'informazzjoni iktar reċenti u jaġġornawna. Il-Parlament għandu interess mill-qrib u anke l-membri tal-Parlament Ewropew nafċert li żaru dan l-aħħar il-Bulgarija sabiex bekk jaraw bajnejhom l-sfidi li qed jaffaċċja dan il-pajjiż. Attenzjoni speċjali titqiet ukoll għal punti ta' dħul fl-Unjoni Ewropea minn dawk li qegħdin jaħarbu mis-Sirja. Nafu dwar ir-responsabiltajiet involuti f'dawn l-inħawi u l-assistenza li tiġi provduta hija ovvjament ta' valur kbir diġa ġew eh, allokati fondi speċjalment dawk li huma l-iktar esposti għal flussi migratorji u pressjoni migratorja biex bekk ikun jistgħu jtejbu l-kapaċità tagħhom. Dan huma flejjes limitati ovvjament u huma għandhom l-intenzjoni biex itejbu l-kapaċità tagħhom, itejbu l-ġestjoni kif ukoll li jappoġġaw l-operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-frontieri. Il-Kunsil ser ikompli jieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex bekk itaffi it tbatija ta' dawk konċernati u dawk li qegħdin jaħarbu mis-Sirja lejn l-Unjoni Ewropea. Il-Bulgarija verament pajjiż espost bħala stat membru u bħala konsegwenza ta' dan aħna lesti li nagħmlu dak kollu għad dispożizzjoni tagħna biex ngħinu l-awtoritajiet Bulgari meta jiffaċċaw dawn it-tip ta' pressjonijiet. l-om is-servizzi neċessari sabiex bekk ikun jistgħu jgħinu l dawk li huma fil-bżonn. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi Kommissarju Malmström. Grazzi President, President tal-Kunsill, Sinjuri, wara nofsinhar it-tajjeb. Il-Kummissjoni inkwetata ħafna bil-pressjoni migratorja fuq il-pajjiżi li għandhom frontiera esterna fl-Unjoni Ewropea, partikolarment il-Bulgarija tmiss ma' Sirja. Għalek, kooperazzjoni mal kommissjoni EASO, UNHCR, NGOs, kif ukoll xi stati membri oħra kien hemm iktar attenzjoni biex l-affarijiet ma jiddeterjorawx. Sitwazzjoni nżammet u ġiet stabbli għalissa u s-sitwazzjoni mhux qed ar Iżda għad hemm ħafna sfidi serji li jridu nelbuhom. Per eżempju, situazzjoni ta' dawk li fiċu l u l-immigranti fil-ċentri ta' akkomodazzjoni li nindirizzaw dawk li l-każijiet ta' dawk li jfittxu l-azil li waqgħu blura u anki dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u jingħataw il-permess li jibqgħu fil-Bulgarija. Minħabba li hija sitwazzjoni urġenti u li tevolvi l-vulnerabilità tan-nies li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali u l-impatt potenzjali ta' din is-sitwazzjoni fuq il-ħidma tajba tal- regolament ta' Dublin u għacħar li situazzjoni fil-Bulgarija waħda serja u teħtieġ azzjoni urġenti. Din tista' tkun l-ewwel darba biex nattivaw il-mekkaniżmu ta' ġestjoni ta' kriżi li dan l-aħħar ħbinna fuqu l-artiklu 33 tal-regolament Dublin 3. Il-ġestjoni tal-kriżi tal-twissija bakrija um, stabilit mill-artiklu 33 mhux se jpoġġi ponta subaħ lejn xi pajjiż u dan l-istituzzjoni bħala leġislatur taf dan hija poġġi fis-seħ ta' solidarjetà, mekkaniżmu li jirrikonoxxi l-eżistenza ta' pressjoni f'pajjiż, joffri soluzzjonijiet materjali politiċi għas-sistema nazzjonali taħt pressjoni u anke lil dawk il-bnedmin, l-applikanti li tifittxu l-azil li huma mifnija. L-użu tal-artiklu 33 jibat sinjal b'saħħtu l bulgarija mhux waħedhom u l-Kummissjoni u l-Istati membri impenjati biex jappoġġaw dan l-Istat membru partikolari biex jeleb il-kriżi. Hija appella solidarità mal-Bulgarija, solidarjetà b'ħafna għamliet materjali, operattivi, finanzjari. L-appoġġ kurrenti tal-Unjoni Ewropea Eh, jatem ser ikompli u din id-deċiżjoni b'termini prattiċi tfisser il-Bulgarija ikollha bżonn komunikazzjoni ma' l easa u l-Kummissjoni tiżviluppa pjantazzjoni dedikati wieġeb għal ħtiġijiet individwati. Il-pjani azzjoni diġa disponibbli. Minħabba l-atturi involuti, l-Kommissjoni, EASO, UNHCR, IAM, l-NGOs, ħafna stati membri u anke pajjiżi terzi il-pjantazzjoni di strument biex bekk imexxi l-miżuri u jagħmel monitoraċ ta' twettiq tal-miri stabiliti mill-awtoritajiet Bulgari biex jevitaw problemi strutturali tal-ħidma tas-sistema ta' Dublin. Il-pjantazzjoni tiżgura wkoll strategija fuq medda twila ta' żmien għal problemi tal-sistema ta' ażil tal-Bulgaru, tal-Bulgarija u anke strumenti ta' miżuri biex jgħinu l-dawk li jixtiequ jibqgħu fil-pajjiż u tevita kriżi fil-futur. Pjanar fuq meda twila ta' żmien huwa meħtieġ. Probabilment il-pressjoni tal-Belgarija u fil-frontieri esterni musser tonqos jew tieqa fil-ġejjin qarrib jista' jkun hemm assistenza ulterjuri li tingħadda jekk dan ikun meħtieġ irridu nalqgħu għal fażi immedjata ta' din it-tweġiba u anki li lin minn hekk. Il-Kummissjoni ser tkompli żomm il-Kunsill u l-Parlament Ewropew aġġornati fuq l-iżviluppi. Grazzi ħafna President. Grazzi Sur Weber. Grazzi President, rappresentant tal-Kunsill, Kommissarju. Aħna tkellimna dwar il-punt tal-aġenda fil-rigward is-sitwazzjoni tas Sirja fil-punt ta' qabel u issa għandna kwistjonijiet speċifiċi hawnhekk fl-Ewropa. Nis Sirjani rifuġġati li tiġu fil-frontieri Ewropej u frontiera Bulgara f'din il-kwistjoni. Jiena nirringrazzja lil dawk kollha li qenow ir-rifuġġati bħala responsabilità tagħhom. L-Unjoni Ewropea impenjata li solvi l-kriżi umanitarja u tgħin in-nies fil-bżonn meta jeħtieġu l-għajnuna Dawn l-aħħar ġimgħat jien rajt bajnejja artikli dwar is-sitwazzjoni fil-Bulgarija li kienu qed jgħidu li l-Ewropa qed żomm ruha isa furtizza biex ir-rifuġjati ma jitlux fl-Unjoni Ewropea u rrid nindirizza din il-kwistjoni fil-Kamra. Il-mistoqsija din isa l-Ewropa qed tibni fortizza Dan mhux minnu, irridu niżguraw li diskussjoni tkun ċara u tonda unek fil-Parlament Ewropew u niċċaraw l-affarijiet. Il-Bulgarija għandha responsabilità speċifika għaliex fil-frontiera ma' dawn ir-reġuni f'kunflitt li nsabu fi kriżi u anke l-Gvern Soċjalista fil-Bulgarija m'għandux juża dan il-punt bħala kwistjoni ta' politika domestika. Għandu jiżgura illi jindirizza b'mod korrett dawn l-affarijiet il-partit attakat tal-lemin u ma sirx kwistjoni domestika li ma tkunx tajnuna l-refugġati sirjani. Il-pozizjoni tal-PPE ċara, daqs il-kristall, rridu nejnu l-refugġati sirjani blodot kolla dispozizjoni tagħna u rridu nappellaw l turkija biex jgħinu għas-soluzzjoni tal-problema. Anke l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom rwol x'jaqdu bħalma qal il-Kummissarju nesprimu solidarietà tagħna mal-pajjiżi li għandhom frontiera esterna ma' fl-Unjoni Ewropea ma' dan il pajis u nappellaw lill istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea biex jippruvaw jerfaw ir-responsabilità tagħhom u jieħdu ftit refuġjati biex jgħinu l Bulgarija. L-Ewropa tittamel xi ħaġa u jeħtieġ taġixxi, grazzi. Mr. Kirillov has asked the Mr. Kirillov għandu uh, blue card. Sir Kirillov, book. Intom qegħdin tipolitizzawa din il-kwistjoni, din hija xi ħaġa inaċċettabbli bħala kellim għal nom tal-partit għab inti qed kompli dejjem tagħmel hekk. Tista tikkummenta dak li qal l-ex Prim Ministru fl-2011 kienem eh, kampijiet għal elf persuna imma huwa diffiċli issa illi najdu kemm eżattament intużaw mezzi għaliex aħna rajna illi fil-fatt xejn ma sar il-gvern irid jagħmel issa mirakli 50 xhur biex isib tarf ta' dan il-proċess ħieħ. ich bedanke mich für die Frage. Ich möchte ausdrücklich Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Jiena kolli najt li sar ħafna xogħol fuq il-frontieri qed jintalab ħafna minnhom imma il-gvern tal-moment irid iwieġeb għalfejn eh, qed eh, joħorġu dawn l-aħbarijiet għalfejn il-frontieri huma kif huma u eh, hemm bżonn ta' kooperazzjoni mal-gvern mal gvern għalix eh, kienem il-partit tal-lemin attaka eh, u koll li kien involut u dan dan huwa punti li rridu niddiskutuh hawnhekk fil-Parlament. U naħseb is-soċjalisti u koll għandhom jista' għandhom lok biex jagħmlu autokritika. is signora Gijom. Grazzi ħafna 15 ilu jiena mort f'missjoni fil-Bulgarija fil-kontest tal-delegazzjoni tal-Komitat Libe b'ħafna nijiet imma fost affarijiet oħrajn ridna naraw is-sitwazzjoni ta' dawk li qed jitolbu l-azil. U ridna nissuġġerixxu jekk ikun hemm bżonn xi titjib min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u jiena kelli impressjoni timħal tal ewwel net hija ħaġa inna tajba illi eh, l-Kulgari ħadu azzjoni biex jgħinuhom il dawn in-nies, però xorta waħda s-sitwazzjoni fil-post għall volja tibet xifti xorta għadha diffiċli ħafna u għadna l-bot ħafna minn kondizzjonijiet aċċettabbli fuq livell uman jew anki l-standards eh, Ewropej għall-ħajja tal-refuġati jena rajt ħafna diffikultajiet fil-post. Fil Issa l-ewwel komment li xtaqt nagħmel eh, huwa li jekk in-numru ta' persuni li qed jitolbu l-azil żdied eh, eh, bit tmin darbiet, il-problema mhux biss hija problema anki il-natura ta' sistema bulgara ma kienieċ mish tali illi tista' tilqa dawn it-talbit kollha kemm f'termini ta' proċeduri anke f'termini ta' mezzi. Għalhekk forsi tistgħu eh, toħolqu dan il-mekkaniżmu ta' allerta bikrija biex forsi eh, l-affarijiet jistgħu jittibu. tini komment għalli mill-sajf tal-2013 eh, il-numru ta' refugġati zdiet u mill-Novembru però issa naqas il-numru naqsu xiftit. Issa l komissjoni qiegħda taħdem mal-awtoritajiet Bulgari biex tara illi dawn il-persuni li qegħdin jitolbu protezzjoni eh, internazzjonali qegħdin jingħataw eh, l-assistenza li għandhom bżonn u mhux sempliċement jintbagħtu lura. Mbagħad jidher ukoll illi l-Bulgarija trid tagħmel id-dmir tagħha u trid tirrispetta wkoll l-akki Ewropej. Imma hemm ukoll eh, eh, bżonn illi l-Bulgarija tingħata solidarjetà min naħa tal-bqija tal-Ewropa. Din is-solidarjetà trid tkun jew finanzjarja jew inkella illi jintlaqgħu fiżikament dawn il-persuni. Sinjuri, eh, sennew ftit Eh, minuta sur stone kjoġbok. Go on then, Mr. Stoyanov. Sir Stojanov, tista' tkompli. Госпожо Гиом, имам следния въпрос към vas. Signora Gijom, andi mistoqsija għalik. Jekk inti tixtieq illi dawn ir-rifuġati ma jinqabdux fiżikament għalli xi barra kollox it-Turkija ħallithom jitħlu fil-Bulgarija mingħajr ebda xkiel. Intom, inti tieħu eh, impenn għannom tal-President Soċjalista li qed immexxi pajjiżek, kemm eh, kemm persuni tista' tilqa' Franza eh, minn dawn il-persuni illi se jiġu mill-Bulgarija, x'aħna ma stawx nilqawhom kollha. Iva, il-president huwa president Franċiż mhux president soċjalist u għal qal diġà kemm biħsibu jilqa' minn dawn il-persuni. Il Is-suġġett huwa issa l-importanti huwa li dawn il-persuni li jaslu fuq il-frontieri jingħataw l-għajnuna li kollhom bżonn u mhux jintbagħtu lura u din hija responsabilità tal-istati membri kollha. Is-Sur Dulcef. Signori, jiena parteċipajt f'missjonijiet fil-Bulgarija, fil-Turkija u fil-Greċja u jena nista' ngħid li l-pajjiż tagħna qiegħed jagħmel sforzi kbar biex jissodisfa l-istennijiet ta' kulħadd l-immigranti qed jistennew protezzjoni u kondizzjoni ta' ħajja aħjar u integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea mhux bil-forz fil-Bulgarija. Aħna rridu nissodisfaw l-istennijiet tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li l-Bulgarija tagħmel dmira, imma aħna rridu wkoll inħarsu il-nofru sigurtà fuq il-frontieri Aħna għandna wkoll ċittadini Bulgari li ma jishtiqux li dan il-pis soċjali jaqa' fuq spallejhom. Dawn huma tlet aspettattivi illi wassuna biex nagħmlu din mistoqsija kif nistgħu nħarsu il-frontieri tal-Bulgarija sabiex il-pajjiż tagħna jkun imħares kontra eh, il-wasla ta' kriminali minna ħatana kif nistaw u koll eh, nejnu lil dawk li qegħdin jaħarbu meħmar il-lejlijem fis-Sirja il-Bulgarija eh, tritu koll tejn aħimma ah, aħna għanna bżon ta' mezzi finanzjarji, mannix mezzi finanzjarji u għalek għanna bżon ta' lajnuna il-gvern bulgaru qiegħed palissa jaħdem eh, bil-flus mill-budget nazzjonali imma bżonn ta' flessibilità politika wkoll. Aħna rridu nitolbu lit Turkija Eh, li tagħmel kontrolli stretti ħafna fuq dawk li jidħlu fit-territorju tagħha un mbagħad jaqsmu l-frontiera bejn it-Turkija u l-Bulgarija. Jekk aħna rridu nħallu lill awtoritajiet eh, Bulgari jilqgħu iktar minn 2000 eh, persuna kull sena jew iktar, aħna maħnis nsolvu l-problema imma jekk aħna nuru ftit solidarjetà naħseb illi din il-problema nkunu nistaw insolvuha b'mod raġonevoli u nkunu nistaw ukoll nofru integrazzjoni parzjali ta' dawn l-immigranti għalhekk il-Bulgarija qiegħda tfassal pjan nazzjonali dawn huma l-istennijiet ta' ċittadini Bulgari imma ikolli ngħid illi s-situazzjoni hija imħalta hemm ċentri ta' koljenza illi jimxu sew oħrajn le dak li huwa importanti huwa li nwasslu messaġġ illi il-Bulgarija mhijiex waħedha tiġġieled din il-battalja. Grazzi. Grazzi ħafna għandek uh, blue card. Iva jena naqra għamnek xaħat interrompi. Jina rrit nistaqsi li l-kellim ta' qabel jekk kienx qed jirreferi għal refuġjati Sirjani u inkella refuġjati ta' ġen sieħor persuni illi jaslu fuq il-frontieri tagħhom u jridu jidħlu jew eh, fl-Unjoni Ewropea jew anki saħansi tra jkollhom eh, jkunu integrati. Iva, grazzi ħafna mill-nies li jinsabu fuq it-territorju Bulgaru irridu ikomplu fit-triq tom lejn l-Ewropa għaliex il-Bulgarija hija l-iktar pajjiż fqir fl-Unjoni Ewropea, ġifieri ma nafx hekk din ħolma jew propaganda mhux jiena nista' wieġeb għal din mistoqsija, imma 80% minn dawn ir-refuġati jajdunna li rridu status ta' refugġat biex jitħlu fl ewropa Mela ejjew eh, nieqfu b'dawn l-istejjer dawn huma 30 km ta', eh, ta dan iċ-ċint illi hija waqqaf lill-immigranti biex eh, jilqa mill-li dawn jaqaw għaliex dawn irridu jaslu fuq il-frontier. Muntu obrigat, Signor Presidente, Signor Ministro Venizelos, Signor Komissar. Grazie, ħafna. Jidher ċar illum li l-Unjoni Ewropea fl-istituzzjonijiet tagħha u l-istati membri tagħha għamlu żball kbir fil-bidu tal-konflitt fis sirja u anke il-mod kif ġestew il-fluss ta' immigranti lejn l-Ewropa. Aħna ħsibna li l-gwerra mhix seddum imma damet ħafna ma nafux kemm baqala u l-lodda xirqa biex wieħed jindirizza sitwazzjoni ta' konflitt li qed idum hija li nippruvaw nagħmlu ġestjoni tajba tal-flussi tar-refuġati hekk isiru sew l-affarijiet li nippruvaw nimxu eh, blordni u b'mod uh, paċifiku ngħinu li refuġati morru lura minn fejn ġew. Se aħna naraw il-prinċipji bażiċi li huma voluti hawnhekk aħna għandna li nħarsu refuġati imma din hija wkoll xi ħaġa li jridu jiżguraw għall istati membri U jekk kif qalet il-Kummissarju Malmstrom jekk aħna nużaw l-artiklu 33 tal ftejn ta' Dublin huwa ċar li aħna mhux biss qed nippruvaw nuru solidarjetà mar refuġati imma anke mal-Bulgarija. Il-Bulgarija qiegħda fi kriżi kif kienet il-Greċja u kif kienu pajjiżi oħrajn u importanti li dara nifmuh. Għalhekk jekk aħna nħarsu lejn l-artiklu 80 ta' trattat jekk aħna rridu li dan japplika l dawn il-każijiet kollha b'mod ġenerali, mela rridu naraw id-dettalji. L-artiklu 80 jistabbilixi solidarjetà bejn l-istati membri imma joħloq problemi jekk joqgħod jintuża l-ħin kollu għal raġunijiet strateġiċi, raġunijiet ta' prinċipju, raġunijiet umanitarji, aħna rridu nibdew niżguraw illi dawn ir-refuġati jintlaqgħu sew u immedjatament li joħorġu mis-Sirja irridu jinataw il-kura li għandhom bżonn u rridu niżguraw illi napplikaw il ftajim ta' Dublin revedut sabiex din it-traġedja ta' Sirja ma tkomplix isseħħ fil-frontieri ta' l-Unjoni Ewropea. Äh, wissen Sie, ich frage mich äh, mittlerweile, was eigentlich noch. Grazzi, ħafna. Iva, Jina propju ma nafx eżattament xirrit jiġri biex n-nies jifmu li din il-politika tal-azil tal-Unjoni Ewropea ma tistax tkompli il-mod kif aħna naraw eh, il-refugġati sirjani trattati hija xi ħaġa tqaru każa. U jiena nistaqsi bis-serjetà huwa il li wieħed joqgħod immelles il-Bulgarija u jgħidilha ħafna klim sabiħ minar ma Eng Ma nkunu biddilna xejn f'termini tal-situazzjoni li qed jiffaċċaw ir refugġati ġifiri aħna għandna bżonn illi konna politika tal-ażil li tkun umana f'Dublin tlieta din edha emmek bħala politika illi il-kazbar il-valuri umanitarji u jiena naħseb li hemm difetti u lakuni gbar fiha. Sa intom iddeċidejtu li tnaqsu il-budget u meta naqastu il-budget naqqastu il-budget ukoll għal dawk li qegħdin jitolbu l-azil. Il-persuni preferu illi jonfqu l-flus fi Frontex u fil-Eurodac milli joffru eh, naqra ċentri ta' kolienza bħannis għal dawn il-persuni u hija qaru kaza illi xejn ma qed jinbidel għal dawn ir refugġati Sur President, il-ħin li għanna l-dan id-dibattitu huwa qasir wis skandlu dan. Sinjura Komissarju, inti għati li lajnuna l-integrazzjoni u l-inserzjoni ta' dawn l-persuni li jixtiequ jitqu ma dawn ma refugġati, refugġati li jibqaw fit-territorju tal-Bulgarija għaliex hemm periklu għalihom fil-pajjiż tagħhom stess. U meta dan il-periklu jkun spiċċa, ikunu jistgħu imorru lura f'pajjiżhom. Allura fuq li ma tip integrazzjoni qed nitkellmu mbagħad it-tieni net il-tweġiba l-mistoqsija tiegħi. Jiena smajt eh, illi il-Bulgarija kienet tat 300.000 euro biex tgħin il-Bulgari il-persuni li waslu fil-Sirja imma l-Bulgarija xirċeviet fi skampju għal din lajnuna U rina illi l-Bulgarija mhix waħedha f'din il-ġlieda għaliex sissa eh, s-sitwazzjoni kienet propju il-kontrarju. Grazzi ħafna is-Sir Engel, grazie Sur President, jiena nixtieq inserraħ moħħ is-Sur Stojanov mill-bidunet illi waqt il-missjoni tal-Parlament fil-Bulgarija 15 ilu. Waħda mill-ewwel affarijiet illi rajna hija illi ordni uh, il-bicċa l-kbira tagħhom iridu jew l lura f'pajjiżhom jew inkella jidħlu fl-Unjoni Ewropea li huwa veru li kundizzjonijiet ta' kolienza fil-Bulgarija uh, mhumiex aċċettabbli U dan qed naraw ukoll anke minħabba pressjoni internazzjonali issa lil-lin minn kull polemika illi wieħed jista' jaqla jiena nistaqsi mistoqsija waħda lill europa ma mistoqsija importanti. Aħna qed nitkellmu dwar it-Turkija. Fit-Turkija hemm 700,000 Sirjan illi ħarbu mill-pajjiż tagħhom. Hemm miljuni ta' Sirjani illi huma spostati f'pajjiżhom stess hemm fil-Libanu xi 700,000 oħra illi ħarbu mill-gwerra u il-Bulgarija eh, edha issa tiġi it-sikata għaliex ma tistax tiħuħsib dawn ir-refuġati għal volju ftit. Ġifiri kem, kem, 500, 1000, ma mela l-sanam li kunem 1000 100.000 jew elf Sirjan li qegħdin jaħarbu. Mbagħad se jkollna fl-aħħar politika Ewropea li tista eh, tilqa lil dawn il-persuni jew le jina qed nara illi il-Konsill fil-erf tiegħu li juri passoltu eh, kompla jinjora dan id-dossier u jgħid il-mem li nistgħu nagħmlu dan mhux se jsolvi il-problema li qegħdin eh, nifaċċaw u iktar u iktar jekk jiżdiedu dawn il-flussi migratorji.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 332 eh, persuna daħlu fil-Bulgarija f'Settembru 1662. Ġifiri il-krizi illi qegħdin nitkellmu eh, hija fuq ftit xhur is-Sur Engel qal illi l-kriżi spiċċat. U jiena ma nifhimx eżattament fuq li ma kriżi qed nitkellmu u jiena imħasba dwar dak li qaltilna l-Kummissjoni il-miżuri illi qiegħda tieħu il-Kummissjoni huma parzjali eh, u uh, mhumiex korretti. Il-Bulgarija m'għandix bżonn ta' xi mekkaniżmu addizzjonali, il-Bulgarija għandha bżonn ta' ftehim ta' riammissjoni mat Turkija u mal-pajjiżi l-oħrajn. L-istati membri l-oħrajn irridu wkoll jieħdu eh, ftit minn dawn ir-refuġati u aħna għandna nejnuha lill bulgarija sabiex tkun tista' tilqa lil dawn ir-refuġati illi huma għaxar darbiet iktar minn numru illi tiflaħalihom il-Bulgarija jekk il-Kummissjoni Ewropea trid tkun ġusta għandha tanalizza s-sitwazzjoni fl-Ewropa sieħa mhux fil-Bulgarija biss. Is-Sinjura Gabriel. Grazie, Sir President il-żjarat tal-delegazzjoni mill-Kumitat Libe eh, raw xuħut mill-miżuri li tieħdu a favur tal-refuġati. Waħna rridu jkollna l korraċ li ngħidu l-Bulgarija ma kienieċ lesta biex tiffaċċa din l-isfida l-Bulgarija eh, damet biex eh, tfassal pjantazzjoni u dan wassal għal ċerti tendenzi xenofobiċi Aħna għanna bżon ta' strategija għal-ġejjeni, illum il-mizuri eh, u ma maħsuba sal laħħar tal-April Unbat eh, il-jerġaw ifedġu forsi dawn il-problemi, problemi għat-tfal għall-adolescenti, imma jiena marriċ namel mistoqsijiet minajr tweġiba dwar l-integrazzjoni fil-ġejjeni għal dawn il-persuni. Jiena nix nitkellem dwar kooperazzjoni mal-kollettivitajiet lokali dwar il-taħriġ tal-pulizija dawk li jassu l-frontieri, l-integrazzjoni tar refugġati kooperazzjoni mill-qrib ma' Turkija u ma' ma l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea dawn huma biss ftit mill-miżuri li jistgħu jittieħdu. Hvala lepa predsedujoči, spoštovana komisarka. Grazie. President. Signora Kommissarju, dak li qed iseħħ fil-Bulgarija issa b'dan um, l-ammont ta' rifuġjati huwa traġiku. Qegħdin uh, jitlu mill-frontieri um, esterni tal-Bulgarija Irridu nisimaw dawn it-talbiet tal-solidarjetà u dawn in-nies m'għandhomx jindbatu lura barra mill-frontiera. Id-deċiżjoni tal-Bulgarija li tagħmel din it-tip ta' ta', ta, ta grada hija xi ħaġa li aħna nixtiequ li noqogħdu nagħmlu dawn l-affarijiet dawn il-ħitan ġewwa l-Ewropa Irridu però nassikuraw ir-rispett ta' drittijiet tagħhom. Hemm pressjonijiet ta' migrazzjoni u rridu nużaw il-mekkaniżmi ta' solidarjetà jew inkella miżuri oħrajn biex nassiguraw li jkun hemm assistenza tajba. Dawn huma nies vulnerabbli u dan jista' ukoll eh, jikkomprometti s sigurtà ta' dawn in-nies Sur Diaz de Mero. Għanna nattivaw mal-ar jista' jkun eh, l-oda ta' artiklu 33 tal-manager tal klizi u namlu pjantazzjoni. Dak li qegħdin naraw hawnhekk mhuwiex biss situazzjoni urġenti iżda hija emerġenza. U l-Bulgarija ma tistax tagħmel dan kollu weħida għandha bżonn is-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. U meta jkun hemm żminijiet bħal dawn ta' emerġenza, irridu niffaċilitaw ċertu affarijiet. Irridu ehm, eh, niffaċilitaw il-kura tas-saħħa, eh, l-ikel u l-fatt li noffri dawn in-nies fejn joqogħdu. Mux se nitkellem dwar Azilja u inkella kontrolli tal fruntierja għaliex l-esperjenza tiegħi tgħidli li is-Sirjani ma jridux jintegraw fl-Ewropa, irridu e, isalvaw ħajjithom u jmorru lura ġewwa dħarhom ġewwa pajjiżhom u għal daqstan tal din ir-raġuni rridu kooperazzjoni u solidarjetà min-naħa tal-Unjoni Ewropea li x'wieħedhom ma jistgħux jagħmlu dan. Issa se nagħdu għal KHDI għandi ħafna kelliema kollha Bulgari u koll is-Sur Kazak. Ekk jogħġbok tista' żomm il-puntijak għalik sakemm naslu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 jekk l-NGOs ma jenunix u jekk l-individwi ma jenunix ma jgħinunix, aħna maħnix se naslu il-Bulgarija u l-istituzzjonijiet tagħha ma kinux lesti għal din il-kriżi. Din hija ħaġa ħadd ma jista' jiġħada imma r-responsabilità taqa' fuq il-gvern attwali u dak ta' qabel imma dawn il-persuni dawn l-organizzazzjonijiet illi enuna minn rajom u organizzati sew meta iridu jagħtu lajnuna. U tantu ma organizzati tajjeb illi kultant din l-organizzazzjoni tajba uh, ma miex apprezzata bizzejt l-organizzazzjonijiet internazzjonali qed jgħidulna li l-programm ta' organizzazzjoni tagħna huwa dajjef ħafna u jiena nitlob lill kummissarju Malmstrom biex ma tkomplix id-dajjef il-kontroll u l-pressjoni fuq il-gvern Bulgaru. Il-Bulgarija mhijiex lesta, il-Bulgarija m'għandix esperjenza dan huwa fatt imma issa aħna irridu insibu irrieda biex insolvu dil problema problema mis se waħda, irridu nieħdu azzjoni konkreta. Aħna ma nistawx nibqaw ottimisti dwar ir-riżoluzzjoni tal-konflitt fil-Sirja. Il-problema mis se tisparixxi faċilment u l-problema se tkompli eh, fil-Bulgarija u anke fuq territorju tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Bożu Kummissar, Европейският съюз, Европейският parlament излезе с резолюция по... Сеньора il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fuq is-Sirja wara l-kas ta' Lampedusa ntom tafu meta ġraw daw l-affarijiet, mbagħad il-Bulgarija ovvjament nafu illi għanda problema mhijiex ġirin eh, dirett ta' Sirja, refugġati jridu jaqsmu Turkija kollha kemmi biex jaslu l-Bulgarija. Il-problema i illi 50 fil-mija ta' dawn il-persuni huma immigranti u mhumiex refuġjati, immigranti li qed jaslu mill-Afrika ta' fuq minn pajjiżi oħrajn. U dan huwa riskju għal Bulgarija ma mhux biss għall-Unjoni Ewropea kollha kemm wkoll il-każijiet ta' violenza, li kienu jinvolvu l-immigranti u ma fatt u ma realtà hemm ukoll eh, tendenzi għall atteġġamenti xenofobiċi u dawn huma problemi li l-Bulgarija ma tistax issolvi waħedha u minnu illi hija ma kienx lesta biex tiffaċċa dis sitwazzjoni imma hemm teżisti statistika u l-Bulgarija minn għawissu eh, law edha tiggarantixxi kondizzjonijiet biex tilqa eluf ta' refugġati u hija edha tkompli eh, tagħmel dak li tista' biex issolvi l-problema. Благодаря, господин председател, уважаемо. Grazie, sir president, signora commissario. Is-sistema Ewropea tal-Azil isserraħ fuq is-solidarjetà u r-responsabilità. Il-Bulgarija edha tissodisfa ta' żewġ kondizzjonijiet is-sistema tal-Azil fuq il-Bulgarija edha taħt ħafna pressjoni imma l-problemi tal-ewwel jiem issa eh, li bnihom. Aħna qegħdin nirrispettaw ir-regolament Dublin u qegħdin naħdmu fuq pjan ta' ġestjoni tal-kriżi, qegħdin naħdmu fl-imkien mal-istituzzjonijiet Ewropej fit-trasparenza sħiħa. Iva, Sinjura Kommissarju, fil baqa ħafna affarijiet li rridu jsiru biex intejbu l-kondizjonijiet tal-ħajja ta' refugġati biex ikun hemm proċeduri ta' eżami tal-talbiet li tkun iktar effiċjenti mal-Bulgarija sa' issa eh, kella biss il-mezzi taħħa fuq xiex serra aħna f'jannar ċevejna l-ewwel għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea grazzi għas solidarjetà tal-Istati membri u tal-Kummissjoni Ewropea u anki blajnuna tal-istituzzjonijiet bulgari jiena ċert illi minar l-artiklu 33 ser nexxina solvu l-problema. Grazzi. Благодаря, President, eżis kollegi. I permettu li najt illi jiena uh, pjuttost sorpriż u b'mod pozittiv minn dawk illi dawk li qalu dawk illi parteċipaw f'dan id-dibattitu is-simpatija illi ġiet eh, espressa anke minn dawk illi ikkritikawna li xaħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn irridu insolvu mhux biss problemi tal-lum, problemi attwali, manki problemi tal-ġejjieni għaliex il-frontiera tal-Bulgarija hija frontiera esterna u eh, għanda frontiera ta' 200 km. U aħna rridu nsolvu ħafna problemi. Jena rrid nirringrazzja lill-Kummissarju Malmstrom talli eh, ċarat dawn l-elementi talli saħqet ukoll fuq l-attivazzjoni tal-mekkanizmu ta' solidarjetà għaliex aħna mhux se nkunu nistgħu nsolvu dawn il-problemi jekk kull stat membru ma eh, eh, jirreaġixxiex skont il-proporzjon tal-popolazzjoni tiegħu u tal-GDP tiegħu kol. Nirringrazzja il-Prim Ministru Grek għaliex eh, dini esperjenza utli ħafna għal-Bulgarija u aħna Napprezzaw ukoll l-isforzi kollha li jagħmlu il-pajjiżi tal-Mediterran u aħna eh, sodisfatti ħafna blajnuna li qegħdin irċievu ma' solidarjetà hija essenzjali biex aħna solvu din il-problema. Is-Sur Kazak. Grazzi, Sur President, Sinjura Kommissarju. Il-krizi ta' refugġati fil-Bulgarija bdiet eh, fawissu tal-2013 u aħna adottajna pjanta azzjoni tal-krizi u 95% tal-miżuri tal-dan il-pjan ġew effettwati frar ta' din is-sena. Il-numru ta' migranti klandestini li qasmu l-frontiera tal-Bulgarija qiegħed jonqos u issa nistgħu ngħidu illi m'għadhomx qegħdin jaslu iktar refuġġati. Il-numru ta' persuni illi qegħdin jitolbu l-azil f'pajjiżna żdiet bil-qawwa u l-gvern tagħna irreaġixxa kif suppost ma kienx hemm mart li jittieħed eh, u laqas kien hemm kampijiet tat tinet fix-xitwa il-numru ta' refuġati żdiet bosta drabi imma l-Bulgarija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 U uh, kena u kol xieda, kena grupp mill-parlament, nistija, jmarru l-Bulgarija, bosta drabi, situazzjoni hija waħda serja ħafna nafu. Fi żmien qasir ħafna nies waslu f'dan il-pajis u l-pajis ma kienx preparat. Kien hemm madwar 12,000 persuna s-sena l-oħra li waslu. Dan huwa ħafna għal nies għal pajis li ma nkellux l-istrutturi adattati biex jilqal lil dawn in-nies. Huwa wkoll ħafna għal pajjiż oħrajn. Huwa id-doppju tal-numru ta' nies li jaslu kull ġimatejn fil-Ġermanja, ehm, eh, fil-Svezja, fil-Greċja, etc. Hawnhekk jridu jihdu miżuri importanti ħafna u s-sitwazzjoni għadha ta' tħassib. L-Unjoni Ewropea kif ukoll għad organizzazzjonijiet u s-Aġenzija Ewropea kif ukoll Stati Membri provaw jisegu eh, din is-sitwazzjoni. U għamennu li situazzjoni sitwazzjoni taħt kontroll, iżda probabbilment ser ikun hemm iktar pressjonijiet fuq il-frontiera kif minħabba li s-sitwazzjoni fil-Sirja ma jidhirx li ser issolva ruħa dal-waqt. Li ngħid ukoll li nofs eh, dawn in-nies li waslu huma Sirjani, l-bqija mihomx Afgani mill-Pakistan u minn pajjiżi oħrajn ukoll nafu li hemm ħafna żoni ta' problematiċi f'dan id żona Irrid isir ħafna biex nilqaw il dawn in-nies, biex natuhom saqaf fuq rashom, nintegrawhom. Speċjalment dawk in-nies li jingħataw id-dritt li jibqgħu problem se jibqgħu għal xi żmien twil mhux ħażin fil-Bulgarija. Hemm kwistjonijiet ukoll fuq il-frontiera fejn qed isir xogħol u fl-istess ħin kif qalet is-sinjura Gijom hemm kol ukoll e, li n-nies jitolbu l azir il-pushback mhuwiex aċċettabbli huwa illegali skont l-liġijiet internazzjonali u dawk Ewropej. Aħna għandna gwerra kera ħafna viċin tal-frontiera tagħna fil-Bulgarija. Hemm responsabilitajiet kbar li qegħdin jittieħdu ehm, taw djar lil madwar żewġ miljuni u nofs persuna. Dawn qed iżommu l-frontieri tagħhom miftuħin. Ehm, xorta waħda waslu ftit nies eh, kieku 28 pajis eh, jikontribuix nkunu nistaw nejnu ħafna iktar nies. L-iktar għajnuna li nistaw natu l-Sirja u li iktar nies vulnerabli huwa ni niftħu ir-resettlement f'kooperazzjoni mal-UNHCR. Inkunu nistaw għam aċċess mod legali u mhux joqogħdu jaqsmu um, il-Mediterran fuq dajes eh, perikolużi. Nappella li l-istati membri kollha li 28 stat membru jridu jieħdu uh, reġu eh, refugjati eh, biex jagħmlu resettlement f'pajjiżhom minn dan ir-reġun permezz tal-mezzi kollha li għandna dispożizzjoni tagħna irridu nuru solidarjetà mal-Bulgarija biex jelbu din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazie. Thank you. Um, Mr. Venizelos, you have the floor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι... Grazie. Jiena konvint li l-membri tal-Parlament Ewropew jifmu il-sensitivita li serturi il-Presidenza um, Griega fuq din il-kwistjoni. Aħna pajjiż ġirien mal-Bulgarija, aħna pajjiż li għandu kosta kbira ħafna u ovvjament aħna bħal pajjiżi oħrajn tal-Mediterran irridu nittrattaw ħafna pressjonijiet ta' kuljum kemm fuq il-frontieri tagħna kif tal-art u tal-baħar. Aħna qegħdin niffaċċaw problema serja ħafna li hija fokata fuq il-frontieri tal-art tagħha. U aħna nistgħu nifmu kemm hija serja u kemm hija diffiċli li tagħmel użu effettiv mill-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija biex tkun inkunu nistgħu nimmaniġjaw l-influssi migratorji. Issa nistgħu nifmu kemm importanti eh, kemm importanti l-ftehim tar riadmissjoni li ġi firmat ftit ġimgħat ilu bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Issa nistgħu nifmu l-importanza li npoġġu fil-prattika il-prinċipju ta' burden sharing ġust u proporzjonat bejn l-istati membri. Dan huwa flimkien ma' solidarjetà li huwa prinċipju bażiku għall-integrazzjoni Ewropea. Ovvjament se jkollna diskussjonijiet fil-Kunsill il-mod ta' kif aħna nimminiġjaw l-influssi migratorji huwa meqjus minnaħa bħala problema kbira ħafna umanitarja u allura rridu nimmaneġaw kriżi kostanti u fl-istess ħin e, ikun hemm ukoll kwistjoni ta' sigurtà għaliex nafu li hemm dawk li għamlu pressjonijiet fuq il-frontieri għaliex għandhom bżonn protezzjoni jitolbu għal ażil u jistgħu jiġu meqjusa bħala refugġati skont il-liġi internazzjonali jaf ikun hemm ukoll każijiet ta' persuni li huma ta' teddida għas-sigurtà Ewropea u għal daqstant huwa importanti li nejdilkom li l-mod ta' kif nitrattaw din il-kwistjoni hija fuq żewġ livelli paralleli. Dak li namlu fil-post, hemm problema u ma tistax ehm, tistenna dil problema u allura rridu nuru solidarjetà pratika u appoġġ il pajjiżi bħal Bulgarija. Iżda hemm ukoll livell ieħor. Din hija ta' il-pjanar komprensiv strateġiku biex nimmaniġġjaw l-flussi migratorji. Il-Presidenza tagħna għal dan is-semestru li la tikkollabora mal-Presidenza Taljana poġġiet dan bħala wieħed mill-prioritajiet tagħna fuq l-aġenda. L-Ewropa għandha bżonn turi li hija tista' titratta dawn il-kwistjonijiet. Nixtieq infakkarkom li l-Kunsill Ewropew f'Ottubru eh, kellu l-ewwel diskussjoni dettaljata fuq dan il-punt u ovvjament dan waqt li aħna konnet nitrattaw eh, il-kwistjoni li kien hemm f'Lampedusa. F'Diċembru smajna wkoll x'kella xi tajt it-Task Force tal-Mediterran u x'kienu l-konklużjonijiet fil-24-25 ta' Jannar fateni. Aħna kenna il-JHA informali, Kummissarju Malmstrom kienet hemm, u hemmhekk kenna l-ewwel stock taking tas-sitwazzjoni wara li smajna l-konklużjonijiet ta' Task Force għal mediterran u allura għanna bażi li fuqa nistaw namlu il eh, l-lini gwida tagħna għal dan il periodu Ovvjament din nistennew li jkun hemm komunikat mill-Kummissjoni f'Marzu u f'Ġunju nkunu nistgħu nadattaw il lini gwida strateġiċi ta' din il-kwistjoni. Meta aħna nittrattaw il-problema fil-Bulgarija, l-Italja, Malta, l-Greċja, eh, Nistrattaw ta' kuljum, ma nistawx noqogħdu nistennew għal Marzi u għal jew Ġunju. Eh, din hija problema li aħna niffaċċaw ta' kuljum u xi kultant il-pressjoni tkun kbira wis. Dak li aħna fimna, dak li qalu n-nies sissa, iridu jsiru ċertu affarijiet. Il-Kummissjoni offrit risposta u nixtieq ngħidilkom li jiena ser nirrappreżenta l-opinjonijiet tagħkom fil-Kunżill għaliex jiena smajt x'inhu tħassib l-inkwiet tagħkom. Mumiex biss il-Bulgari jħossu li hemm problema, iżda naħseb li il-Kunsill u l-Parlament kollu jħoss li hemm problema. U din għandha ssir bħala Ewropej. That debate is closed and we now move to the debate. Grazzi nalla, id-dibattitu sa niftaħ id-diskussjoni fuq il-sitwazzjoni ġewwa l-Eġittu. L-ewwel kellim il- Eh, Sur Venizelos, il-Viċi President tal-Kummissjoni, Reprezentant Oli tal-Unjoni.